għanna ser nivvutaw għada f'nofsinhar. Sessjoni li mis ser jisir għada l-14 ta' Marzu fit-8 nofs ta' filgħodu u nibqgħu sejrin sa wara nofsinhar flaxija il-minuti ser jiġu publikati ser jkunu disponibbli fuq il-paġna